dwar dan il-punti għafawak u il-votazzjoni ser issir għada fl-ofsenar. Issa naddu għal punti li mis fuq l-agenda tagħna. Rapport ta' Guido Milana strateġija għas-sajt fil-Bahar Adriatiku u fil-Bahar Jonju. <clears throat> Eh, sur rapporter fidejk il-kelma. Grazzi ħafna, Sur President, l-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja lill kummissjoni illi permettiet illi issir dan ir-rapport u wieħed jittama illi għada l-votazzjoni tkun votazzjoni pożittiva b'numru kbir f'din il-Kamra għaliex din hija għalġit tal-sajjeda fil-Bahar Adriatiku u Jonju. Iżda wkoll ikun l-ewwel pass Eh, għal strateġija li għandha qudiemajna għal mediterran kollu kemmu. L-ewwel qabel kollox, il kontest li fija sar dan ir-rapport eh, il-Kummissjoni qed tipprova taħdem fuq eh, strateġija marittima għal Baħar Mediterran u permezz ta' komunikazzjoni ta' Novembru illi għadda Eh, illi indirizzaw l-aktar eh, settur tal-Bahar Adriatiku pajjiżi eh, bħal italja u anke l-Kroazja li għadha kif issieħbet. L-ideja kienet illi ikunem politika marittima integrata għal dawn l-ibħra. U kif politika illi trid tilħaq dawk l-aspetti partikolari kif ħansemmi minn hawn ftit ieħor barra minn hekk f'dan ir-rapport li fuq għada ser issir votazzjoni jurina li aħna ninsabu fil-qalba tal-politika marittima illi tittiġi riformata sal-ħar ta' din is-sena u anka wkoll wassalna sabiex naħsbu fuq il-fondi ta' seba' snin illi eh, ġejjin tal-qafas tal-IMFF Dan il kontestu huwa tassew importanti għaliex il-rapport wasal f'ħin partikolari ħafna f'ħin fejn jidher bitċar illi l-leġiżlazzjoni eh, li hemm li tapplika għal dawn l-ibħra hija waħda wisq ġenerali eh, għal żewġ żoni tant partikolari. L-Adriatiku differenti mill-Baħar Mediterran huwa baħar magħluq biex ngħidu hekk illi fih hemm problemi ta' natura ekonomika li hija kompletament differenti mill-qija tal-Mediterran. Um, tip ta' iħ tal-bahar tal tal li huwa differenti u hemm ukoll sistema uh, sistema puntu ta' bahar differenti għanna bahar illi huwa ma' illi minnaħandu l-Kroazja, l-Italja u l-Slovenja illi huma tliet stati membri tal-Unjoni Ewropea u hemm stati membri oħra illi mhumiex fl-Unjoni Ewropea għalhekk li għandhom eh, regoli tant differenti. Iżda f'din iż-żona hemm regoli li applikaw għall kumplament tal-Mediterran u għalhekk eh, spiss dawn ir-regoli jisfaw għal xejn anka il-kontroll li jsir f'dan il-baħar u għal xejn anka saħansitra il-ħarsin tal-istokkiet tal-ħut qed ikun għal xejn u qed iwassal sabiex is-sajt ikun sajt mhux sostenibbli u jwassal għal sajt eh, għal peace ekonomiku fuq il-pajjiż. Għalhekk aħna nittamaw illi u dan li tlabna ħna fil-Kumitat tagħna tal-Parlament e, qed nippruvaw ngħidu illi lill-Kummissjoni li hemm bżonn neħdu azzjoni permezz ta' pjanta azzjoni ġdid differenti li indirizza il-problemi ta' dawk il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u mhux tal-Unjoni Ewropea u Tini punt, illi il-regoli illi ma jistax ikunu l-istess pal komplement tal-Europa appotu jkunu differenti. U dan kollu fiħdan ta' proġett u tem, Sur President. Importanti illi ikunem reġjonalizzazzjoni. Jekk aħna irridu illi il-regoli jkunu ġenerali iżda l-applikazzjoni tkun lokali, inħoss illi appuntu dan ir-rapport qed eh, jindirizza din il-kwistjoni. Grazzi ħafna lill-rapporter. Għandi erba kellima li xtiqu jitkellmu l-ewwel is-Sur Blankovic. Grazzi ħafna, Sur President, jien nixtieq uh, nilqaw nirringrazzja Sur Milana għall-esforzi tiegħu illi iffoka fuq is-sajt u l-agwa kultura fl-ibħra tal-Adriatiku u tal-Jonju. Jiena nilqa dan ir-rapport punt partikolari li xin mill-Kroazja nħoss li eh, strateġija sħiħa tkun ser twassal biex tejn lil eh, sajjida kollha Eh, b'mod partikolari dawk is-sajjieda illi jridu jkunu ta' mar regoli tal-Unjoni Ewropea. U s-sajjieda tal-Kroazja huma ta' dan it-tip. Inħoss li dan huwa qasam importanti ħafna eh, għall-ekonomija tal-Komunità Ewropea u irrid nisħaq fuq eh, l-iżvilupp sostenibbli ta' gżejjer b'mod partikolari sabiex nevitaw id-depopolazzjoni ġifieri illi n-nies jitilqu minn dawn il-gżejjer. Grazzi. Grazzi ħafna, nadil kelma l-sur xtija. Grazzi ħafna sur President, jiena nixtieq nifraħ lill rapporter ħalluni nixbilkom ħalluni ngħid illi sa minn meta ġi dan ir-rapport ġi mħejji dan ir-rapport sa ħansitra qabel mal-Kroazja issieħbet eh, appuntu fil-rapport edna li l-Kroazja kienet għadha ħadd issieħeb din irridu nemendaw għada eh, meta nifutaw. Eh, dan ir-rapport juri illi hemm żoni fil-Baħar Adriatiku illi mhux qed jiġu koperti mill-żona ekoloġika u tas-sajt. Din iż-żona li ġiet iddikjarata mill-Kroazja tapplika l pajjiżi terzi u mhux għal eh, stati membri tal-Unjoni Ewropea. Iżda l-importanti huwa illi dan kollu eh, illi l-importanti illi fi spiritu ta' dan ir-rapport rridu napplikaw l-regoli um, illi qed napplikaw dan il-Kroazja u dawn ir-regoli għandhom jiġu applikati għall-Unjoni Ewropea in ġenerali. Din il-kwistjoni ser titqajjem meta il- meta il-frontieri politiċi bejn il-Kroazja u l-Slovenja jiġu definiti. Naddu l-kelma l-Sinjura Tomaxik. Grazzi ħafna bħala rappreżentanta tal-Kroazja jiena eh, tassew għandi għal-qalbi din il-kwistjoni determina il eh, stokiet tal-ħut huma importanti ħafna għal eh, l-istati membri kollha ta' dan ta' din iż-żona u rridu niżguraw illi dawn l istokiet tal-ħut jiġru imħarsa sabiex ma jkunx hemm sistema frammentata ta' sajd. Jiena nappoġġa wkoll l-isforzi ta' żoni kostali illi qed jisqu fuq uh, uh, il-ħarsien tal-ambjent rridu nimplementaw strateġija u biex namlu dan rridu natu aktar, aktar eh, poter lill-istat konformita ma l-istudju fuq il-Mediterran u il eh, din iż-żona tal-Mediterran tkun tkun tista' tagħti eh, il-potenzjal li l-istati membri li kontrollaw huma is-sajt u dan ser jirrifletti b'mod pożittiv fuq l-ekonomija tagħhom. Grazzi ħafna issa Signora Swika. Grazzi ħafna, Sur President. Tista' timmaġina kemm importanti għalina fil-Kroazja, di kemm importanti għalina, kemm importanti għalina din il-kwistjoni fil-Kroazja u kemm importanti dan il-baħar. Għawek għanna tlet pajizi, l-Slovenja, l-Kroazja u l-Italja li huma stati membri tal-Unjoni Ewropea. Iżda wkoll hemm nitkellmu wkoll fuq il-Baħar Jonju li konċerna l-Greċja, iżda wkoll il-Bosnia Herzegovina eh, u Montenegro li huma pajjiżi li eh, jistgħu eh, jissieħbu mal-Unjoni Ewropea għalhekk huwa importanti li jkun hemm ġestjoni tajba ta' din iż-żona. Reċentement fil-Komitat tagħna konet nitkellmu sabiex eh, sabiex ninkludu din iż-żona u naqduha ma' dik tal eh, ma', żona tal-Bahar Jonju. Jina ġeja minn Dubrovnik u għalhekk hemmhekk qed eh, nippruvaw nikkontrollaw is-sajt għal molluski u għalhekk dan il-pjan ta' dan il-pjan li nishtuq nadottaw huwa tassew importanti għalina. Grazzi ħafna issa għannom tal-Kummissjoni Signora Redding. Grazzi ħafna l-rapporter sur Milana għal kontribut importanti tiegħu il-Kummissjoni tilqa' Mm, din l-istrateġija għal bahar Adriatiku u l-Bahar Jonju. Kif tafu din l-istrateġija u l-pjan ta', mm, ta azzjoni tindirizza interalja l-akwakultura, l-ħarsin marittimu tal-bahar u r-riċerka u eh, l-izvilup eh, riċerka u l-innovazzjoni barra minn hekk il-kontribut tal-pajjiżi li għatu fuq dawn l-ibħra ser ikun essenzjali l-istrateġija trid tinkludi eh, tiżgura konformità u l-kontroll. Il-Kummissjoni hija konvinta illi biex niksbu l sostenibilità tas-sajt tal istokiet tal-ħut il-partijiet interessanti, interessati kollha f'dawn iż-żoni iridu jobdu l-istess regoli l-azzjoni f'dan il-qasam tal-istokkiet tal-ħut tiġi ġimsaħħa permezz ta' qafas ta' ġbir ta' dejta Il-Komissjoni hija beħsieba illi ta' toħroġ komunikazzjoni fl-aħħar ta' l-ewwel semestru tal-2014 u huwa ċar il suġġerimenti tal-surrapporter u tal-membri parlamentari Ewropej bla dubju ser jitħlu f'din il-komunikazzjoni. Grazzi ħafna. Mm. Sinjura Viċi eh, Komissarju, dak item id-dibattitu tagħna u ser nifutaw fuq dan ir-rapport għada fl-offsinar. U issa naslu l-aħħar punt tagħna fuq l-aġenda. Rapport tas